il-proposta. Għandi wkoll talba minnaħat tal-GUE, minnaħat tal-Kumitat tal-Lafajiet Barani, tal-Kultura n-tiskużawni, mem lebda Oġġezzjoni mela min jidher din hija